ta' Sara u naraw kemm dawn jistgħu jkunu aktar effiċenti u għal din ir-raġuni l-Kummissjoni se nidi eh, konsultazzjoni pubblika fuq din il-parti. Grazzi Kommissarju Bek, Kommissarju Beknal u dan id-dibattitu issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda illi huma diskorsi ta' minuta. Nibdew bis-sur Zazada. Minuta. Signora President, Signori, nishti namel referenza għal problemi tal-ommijiet bit-tfal zar u eh, nis fl-aeroporti Ewropej. il e, e regolament 11-2009 e, jistipola li dawk in-nies għandhom jiġu assistiti mill aeroporti ħafna drabi id-dispożizzjonijiet ta' regolament mhumiex rispettati. Kien hemm eh, xi films ippreparati mill-Kummissjoni Ewropea eh, li rajna eh, li l-ommijiet u tfal żgħar mhumiex inklużi. L-ewwel regolament, l-isem ta' regolament għandna nbidluh billi nżidu il-klim illi taplika għal ommijiet u missirijiet li vjaġġaw bit-tfal. Iridu u koll ikollna pittogrammi biex ninformaw l-ċittadini. Il-Sinjora Jimenez għal-minuta. Bħala membru tal- sotto komitat ta' dritti tal bnidem bħala Spanjola u bħala ċittadina tal-Unjoni Ewropea u anki bħala vittma ta' terrorizmu għaliex atlet il-terrorizmu għatel lil-ħija u lil-mara tiegħi tiegħu nixti nirrapporta l-gvern venezuelan illi permetta illi terroristi il jitilqom il-Venezuela il dan huwa ksur gravi ta' dritt fondamentali għal sikurezza u sikurtà ta' ċittadini Ewropej. Jina nitlob illi jaġixxi il-gvern Spanjol għax din hija umiljazzjoni għall ispanjoli kollha. Sur Zapatero ma jistax joqgħod kwit meta meta dawn il-Venezuelani qegħdin jagħmlu tortura u qed juru din l-imġiba u laqas il-Prim Ministru tagħna jista ma jħares lejn il-kooperazzjoni bejn l-ETA u l-gruppi estremisti tal-Venezuela. Is-sur Zapatero ma jistax eh, jihu bidejn il-kapijiet tal-Venezuela. Spanja li kienet da' sekk mil-quta mit-terrorizmu, ma' sax tkompli injora din il-problema u għana nirrispondu mod xira u l-aħjar risposta li kull eh, bnidem eh, fitri eh, jista' jagħmel kollu possibilità. Minuta waħda għal kull persuna, signora Styler. Grazzi, signora Chair. President, jiena xtaqt illum ngħid illi fit-18 ta' settembru 36 kollega unnek ġejna motija l-European Lung Foundation eh, dwar ix-xogħol tagħna eh, eh, kontra kontra tabakku. Dan fi fatti hija s-sena Ewropea tal-pulmun u l-petizzjoni xorta jistgħu jiffirmaw għal kollegi li huma interessati f'xogħolna biex jiġidu kontra l-industrija tat-tabak u jiġu kontroll fuq it-tabak. Sissa 10 minn 27 stat membru għandhom proibizzjoni effettiva kontra ETP fil-postijiet pubbliċi. Jida fi Skozja konna fost l-ewwel illi daħanna dan it-tip ta' proibizzjoni f'postijiet pubbliċi u l-raġuni l-għaliex il-kollegi tagħna jissuġġerixxu li kien hemm nuqqas ta' 18% ta' tfal qed jitħlu fl-isptar b'każijiet ta' għażma mhu minħabba li hemm di proibizzjoni kontra id-duħan u kontra t tipip li hija xi ħaġa li denna ngħidu li għandna din xi ħaġa nirrepetu madwar l-Unjoni Ewropea u hekk nixtgħu eh, nfaħru kollegi kollha li ħadmu għal dan il-għan. Grazzi, Signora Styler. Signora Childers. President, nishti nilqa il-vot tal-ġimma li għaddiet eh, mill-komitat biex salarji u l-allowances ma jinataw ċertu MPs jekk ma jbidlux l imġibat taħħom dan juri li l-Parlament mux se jibtollera illi jirċa tiġri xaħġa mal-madrat pal-madrat fil-komissarju ta' li kien sur McCreevy li qed jiġi investigat minħabba li qed jaħdem f'konflitt tal-imot li konflitt ta' interess U aħna palissa kif qiegħda s-sitwazzjoni l-komissarji jistgħu jaħdmu wara e, e, e, f'post li jridu wara li jkunu ħallew postom. Grazzi. Monsieur Kozlik, un minut. Sir Kozlik, minuta. Dziękuję za słowo, uważaj pan prezydent. Grazie. Signora prezydent il-gvern attwali ta' Slovakkja jipproponi atti li edin innaqsu l-indipendenza tal-imħalfin li garanzija kostituzzjonali proposta li nbidlu jew nemendaw il-kostituzzjoni ġifiri biex innaqsu l-immunità tal-imħalfin ġiet prezentata l parlament minar konsultazzjoni fi Slovakkja fil-ġenerali allura qegħdin naraw illi naraw illi il-kap tal-Qorti Suprema u tal-Kunsill tal-imħalfin ġie mwaqqaf darbtejn biex jidħol fil-Parlament Nazzjonali meta eh, dan l-att kienet jiġi diskuss. Dan l-att il-ġdid jixti inaqqas in-numru ta' imħalfin fil-Kunsill ta' imħalfin sal-aħħar ta' terminu tagħhom u nżidu wkoll in-numru ta' dawk nominati fil-kumitat eh, relatat. Dan huwa għaxbija ta' dak li tipprova jagħmel gvern Slovak. Grazzi ħafna issa Signora Ugo. A mai nap, október 6-a fontos dátum a magyar nép. 6 ta' ottubru, naraw li dan huwa eh, jum importanti ħafna fl-istorja tal-Ungerija aktar minn mit-sena ilu kena l-mexxejja ta' rivoluzzjoni illi ġildu kontra żewġ armati kbar biex huma jiggarantixxu l fraternità u l-libertà. it tletax il-ġenerali ta' din il-ġlieda ġew maqtula eh, fil-post li jissa għam bħala Rumanija. Iżda Hawnhekk rajna u fġajna u rajna wkoll ir-rieda għal libertà fis-56 meta aħna ġilidna kontra l-komuniżmu. It-13 il-martri eh, nafu li erba minnhom biss kienu Ungeriżi illi kienu qegħdin eh, jiġġieldu għal valur universali. Din hija t-tifsira li jana l-Ungeriżi. Aħna nixtieq ukoll li konna rekonċiljazzjoni u biex bejjem ikun hemm bejn in-nazzjonijiet. Is-sur Diaz de Mera. President, grazzi. Jiena nixtieq niddenunċa il trattament antidemokratiku tal-gvern ta' Ugo Chavez kontra il-drittijiet fondamentali tal-libertà u ma nistawx ninjoraw din il-ġiba miex l-ewwel darba li dan ir-reġim jattakka membri tal-PPE il-ġob il-xoltana muwix biss fl europa aħna rridu nxerdu l-valuri tal-libertà, demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem anki barra l unjoni Ewropea dan il din il-ħidma mhumiex eh, mill-qoħ minn dawk li qed jopponu E, dritti tal-bnidem għal ċittadini. E, il hemm bżonn f'din is-sitwazzjoni u nappoġġaw l oppozizjoni fl-elezzjoni li ġejja. X'nistgħu nistennew mill-gvern li appoġġa kmandant illi jilqa terroristi fl-istituzzjonijiet u jtihom ix-xogħol u li jinjora E, e, talbiet ta' estraduzzjoni ta' estradizzjoni a terroristi liberi. Signora President, din l-imġiba għanda jistħu ila e, denunċa ċara minnaħa tal-Parlament. Is-sur e Tabaġġi. il-Germania divisa kienet simbolika tal-assurdità tal tal ta' dinja bipolari. L-unifikazzjoni tal-Germania kienet prekondizjoni tal-unifikazzjoni tal-Europa kif ukoll għal tkabbir tal-2004 u l-2007. Lebda nazzjon oħra mill-Europa ma ħassew din l-assurdità iktar mill-Ungerija l-unifikazzjoni tal-Germania eh, kienet il-bidu tal-unifikazzjoni tal-Europa. Il-waqa tal-ħajt ta' Berlin kien simbolu ta' daw jiena bħala Ungaris jiena gburi eh, mill-kapietana li kellhom il-kuraġġ li jiftħu l-frontieri lejn l-Awstrija għal 20 ta' mi eluf ta' Ungarizi huma kienu dawk li neħew l-ewwel ġebla tal-ħajt ta' Berlin u il-Prim Ministru tagħna għamel dan l-att storiku li ma kienx ikun possibbli mingħajr l-attività tal dan il-lider reformista. Sur Gallagher. Grazzi, President, jina kif ġejt l-ura mill-Izlanda wara li attendajt l-ewel għal Assemblea Konġunta Parlamentarja u aħna kena eh, partit ta' taħdidi ta' dejat mal-gvern Islandik u l-parlament Islandis għal minn l-applikazzjoni tagħhom għal membership għas tal-Unjoni Ewropea. Meta kienet kellem mal misteru għas-sajt, aħna jina tkellimt dwar iż-żida fit-TAC tal-makkarel u għanna responsabilta illi konna sostenibilta f'dan it-tip ta' sajt u f'tip kull tip ta' sajt ma' speċjalment dan irni kif semmejt. Jiena kontenti li ngħid li fit-12 Ottubru ġewwa Londra l izlanda ser jitlu f'negozjati mal eh, l-stati kostali u naħseb illi iva nistgħu nilħu f'tejim segwitu ta' kriżi finanzjarja ovvjament għadha tinħass fl-Islanda u jalek id-dizgwit għajsej irrid ikun kwistjoni bitarali bejn l izlanda ir-Renju Unit u l-Olanda. Importanti li l-partijiet kollhom valuti jistuktaw fin-negozjati tagħhom sabiex jippruvaw jilħu riżultat pożittiv. Grazzi. Issa, Sur Komatsakos. Grazzi. Għajjena kontent ħafna illi għanna surbanier unnek fostna għaliex u ħajkun trassat ferm fil-kustjoni eh, li qed nitkellem dwarha. il spiza enormi għall-infrastruttura ekonomija tal-natura eh, ta' dizastri ambientali, naturali. Importanti li l-Unjoni Ewropea taġġixxi mod effettiv din is-sitwazzjoni u biex namlu dan l-Ewropa jridu jisfruttaw għall-aħħar il-potenzjal tagħhom jimmobilizzaw ukoll iċ-ċittadini. E, aħna għandna tradizjoni twila qoddimnu ta' xogħol volontarju u dan huwa mezz kif aħna nistgħu niksbu riżultati li nsabilixxu kor Ewropew ta' ħaddiema volontarji taħt artiklu 240 er-, paragrafu 5 ta' Tratta l-Lisbona u mod kif nagħmlu dan fl-2011 aħna kellna s-sena Ewropea tal-ħaddiema volontarji u għeja nużawhom ħalli nkunu nistgħu insaħħu r wol u d-dera tal-Ewropa u naraw illi dan jibqa' f'qalb ċittadini kollha u anki fl-imħuħ ta' ċittadini madwar id-dinja aħna rridu nħidu azzjoni. Signora Zjobo. Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej od 2000... Signori, sa mill-2013 se jkollna limiti fuq l-emissjonijiet ta' CO2. U għandna pjanijiet ukoll tal kummissjoni Iżda il-livelli ta' dawn il-pjanijiet jistaw iwaslu għal kaos, katastrofe, katastrofe għal dak li għandu xaqsam dawk li manufatturaw is-siment. Per eżempju, pajizi bħal Polonja. Għaliex il-prezzijiet se jizdiedu b'tel-inqas 30% u da se jkollu effett fuq il-konsumaturi. Iżda wkoll se jxekkel it-tkabbir ekonomiku fejn is-siment huwa importanti per esempio għal-manifattura. U kollu importanti għal-stati membri ġodda illi mbagħad jaqgħu lura eh, meta mqabla ma' pajzi bħal Ġermanja jew Franza. Li ovvjament diġà bnew it-toroq il-kbar tagħhom u l-infrastruttura tagħhom fejn m'hemmx restrizzjonijiet ta' dan it-tip. U allura din is-sitwazzjoni u kol għanda ieħor negattiv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 li iġib flimkien eh, movimenti terroristi u movimenti populisti. Daw ġew mitfuha fl-istess offa biex inneħu id-drittijiet għal eh, l-interpreti bħalissa ma jistawx eh, ilaħqu mal-kellim u l-President qed titlob lil kellim biex jitkellem aktar bil-mod. Το ψήφισμα για την Ελλάδα και τους μεγάλους εργατικούς λαϊκούς αγώνες Mela, aħna kontra din ir-riżoluzzjoni fil-Greċja fejn movimenti populisti eh, reġaw edin eh, jidru fi xena eh, u anki u kol minnaħat tal-gvern kena u kol linji tal-politika li ma nizlux tajjeb ħafna u għallura l-ġlida mis se titwaqqaf bliġijiet u rezoluzzjonijiet antidemokratiċi irridu nwaqfu il-barbarizmu u Ovvjament, rridu hemm ġlieda tal-ħaddiema u għalhekk aħna se niġġieldu kontra dawn it-tipi ta' riżoluzzjonijiet u rridu nikkundannawhom dawn l-azzjonijiet. Hija riżoluzzjoni skandaluża din li tirrappreżenta is-sfruttament tal-kapitalizmu Ewropew tal-persuni. Allura dina misset waqqaf il-ġlida tal-ħaddiema. Andri Kieni. Il-Sinjura Andre Kiene. Eh, Sinjura President, l-lum fi Brussel hemm l għawlja bejn l-Unjoni Ewropea u Ċina. E, tibdil klimatiku u l-kummerċ kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem il-pjena tal-mewt u il-kamp ta' ħidma forzata, dawn huma kollha importanti, però hemm kwistjoni oħra importanti li nixtieq nitkellem fuq għat-Tibet, aħna nistgħu nitkellmu biss bid-dispjaċir tagħna fuq il-fatt li dialogu bej Dalai Lama u l-awtoritajiet taċ-Ċina miexi bil-mod ħafna l-aħħar darba li tkellmu kien f'Novembru li għadda il-qat huma sporadiċi u u jiġu rvinati bil-fiduċa eh, baxxa. E, Dalai Lama diġa abbandona il-talbiet tiegħu għall-indipendenza, jiena nixtieq inħeġġeġ għal dialogu veru mingħajr violenza u id-Dalaj Lama jixtieq li jkollu dan it-tip ta' dialogu se jagħmel kull ma jista' biex jiffaċilitaħda. Grazie Grazzi Sur Vadim. Signuri, Signora Presidents, fortunatamente flo fer Romania, dan izmin żmien hemm ċensura brutali u mhux bħal f'stati oħrajn. Dinija dinija ġestita mill eh, Kunsil Nazzjonali ta' ċensura illi hija magna infernali ta' stalinista illi t-ċensura li ċervanzes Byron Eh, eccetera, kiko kienu eh, ħajjin illum kienu jieġu ċensurati illum ukoll. U dawn jiċensuraw il-televizjonijiet u minn dan ħorġu joħorġu zombies li ġejjin ba li qed joħorġu mill-dittatorjati eh, u dawn jinkludu il- uh, ċa jiġu ċensurati il-persuni politiċi li jitkelmu fuq il-verità. Għajnuna biex neqirdu dan. Signora Harkin. Thank you, Madam President. Er- Grazie. Illum Lejla qabel diskutejna l ċetta tal-Lisbona li jibliga l-Unjoni illi jissegwi ċertu eh, politika u l-Unjoni Ewropea tqis il-lat ekonomiku u soċjali konsegwenzi ta' dawn u kommissjoni qed tqis dawn il-konsekwenzi li wieħed insisti l-Irlanda timxi mal-Pazz ta' Stabilità u Tkabbir tal-2014. Ovvjament tisħiħ fiskali huwa importanti, importanti tassew. Iżda hemm sens tassew ta' dak li huwa biss li jimporta li nilħu l-skadenza u jinkella ħatpattu. Ah, lejla il-Presidenza Belġana qalu li l-austerità bla sens mhijiex inevitabbli, ma din xi ħaġa li ħana qegħdin din naraw. Austerità bla sens għaliex nitkellmu dwar korrezzjoni fiskala tkun xi tkun innefqa u l-ispiża. Aħna rridu il-vera ninżlu għal 3% imma rridu skadenza twal jiena naċċetta fisħej ħafna mid-diffikultajiet. Tagħna huma tortana stess u mhux qed nfittex li tadruna imma qed ngħid illi jekk ħajkonna austerità bla sens ħateqret ekonomija li xorta tara xi erba' għan t-tjal u kull-jum. Grazzi. It-sinjur Skudġelawska. smajna fil-Polonja dwar dawn l-użu ta' sostanzi kim teħim psychoactive li huma psikoattivi li waslu għal mewt ukoll. U m'hemmx eh, regolamenti tajbin fis sabiex l-autoritajt ikunu jistaw jġildu mkontra min qed jipproduċi dawn it-tip ta' sustanzi. U l-utenti ta' dawn is-sustanzi qed jaħsbu illi jekk dawn mhux probiti mela mhux se jagħmlu ħsara. Imma dawk is-sustanzi huma ħafna jagħmlu ħafna iktar ħsara minn drogi u jek inqisu din il-problema ta' dawn is-sostanzi psikoattivi, aħna rridu nieħdu azzjoni minnu fih. U l-Komissjoni trid mod urġenti tadatta miżuri fuq skala kbira sabiex tinforma iċ-ċittadini tagħha dwar dawn l-effetti eh, ħżiena ta' dawn it-tip ta' sostanzi. Is-Sur Kelly. As reported in the Financial e Kif smajna fil-Financial Times ta' 6 Ottubru, il-Kummissarju tar-Riċerka wkoll nieda proġett ta' urġenta urġenza biex bekk nistimulaw ir-riċerka tas settur privat biex nitlu għal venture capital u inizjattivi rilevanti iżda wkoll kien hemm ukoll prevenzjoni għaliex naraw illi qegħdin ukoll inwaqfu l-kapital biex ma jkunx hemm ukoll spekulazzjoni fil-hedge funds. Il-venture capital ukoll huwa marbut mal-fondi alternattivi biex bekk ikun hemm tkabbir fil-ekonomija globali bħal Google, Facebook u Skype. Il-venture funds jagħtu aċċess għal kapital, esperjenza rilevanti kif ukoll jgħin is-suq biex ikun hemm SMEs u startups privati biex ikun hemm riċerka għal perjodu ta' bejn tlieta u seba' snin. Irridu wkoll naqsu l-lakuna li għandna mal-Ġappun u anki wkoll nissimaw nisimgħu wkoll il-kliem tal-Kummissarju li tosib ir-riċerka. Grazzi l-Sur Kelly, is-Sinjur Alfano. Grazzi President, jiena u koll nisnajt li nar il-ħat fil-vizita tal-Papa f'Palermo Kostituzzjoni Taljana u u l-Karta ta' drittijiet tal-fundamentali tal-bnedmin u koll ġew miksura għal hawnhekk u koll rajna illi dawn id-drittijiet ġew miċħuda. Dakken nar il-forz il-Pulizija u koll neħew bener bener li kienet tajt eh, kotazzjoni mill vangelu u dawn il-polizija u kol ħallew banners homofoġiċi kontra il-person li xo fl-imkien u u kol kena banner u kol xaħat li jajta love milingo u kol il-polizija daħlu f'post privat ħaddu il-banner minar ma kellhom mandat xira u il-metodi li użaw ma kienux edifikanti u kol fistat lajku kif suppost l-Italja i il-libertà tal-espressjoni tiġi u kol miċħuda meta l-President tal-Parlament, Sur Berlusconi, jista jitkellem ħażin fil-pubbliku. Id-demokrazija fl-Italja wkoll qed tiġi miċħuda minn dawn l-istituzzjonijiet rilevanti u dan ifisser li issa għandna din in-nuqqas ta' kredibilità bejn istituzzjonijiet u ċittadini. în ciuda măsurilor anticriză luate de guvernele țărilor. Signori, minkejja il-miżuri ta' antikrizi mill-gvernijiet tal-Stati membri tal-Unjoni Ewropea, dimostrazzjonijiet u l-strikes qed juru li situazzjoni mhux qed titjieb. Sfortunatament dawn il-miżuri illi bihom il-gvernijiet qegħdin jimiraw biex jimlu l-vojt fil-budgets, eh, dawn huwa miżuri li joħolqu kriżijiet ġodda billi naqsu it-tħul u l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea forsi wasal iż-żmien li il-gvernijiet tal-istati membri bidlu l-atteġġament tagħhom u jpoġġu l-interessi taċ-ċittadini li qed isiru dejjem iktar foqra iktar, iktar importanti jagħtu iktar importanzi minn dawk tal-banek illi qegħdin xorta jagħmlu profitt. Jekk hemm bżonn li xi ħadd jitlef din il-logħba m'għandux tkun dejjem l-industrija. il-kellim li mis. Grazzi, President. Meta nitkellmu fuq il Venezuela, mm, il-Venezuela se vota u se vota fi libertà u demokrazija, anki il propieta privata għanna tiġi rispettata. Il-lum fil-Venezuela ċittadini edin medda Eh, kumpanija agro-izlena illi eh, hija kumpanija ta' nizm mill-Gżejjer Kanarje eh, ġiet imkeċija minn dan il-pajjiż wara ħafna snin l-art tagħhom ġiet konfiskata u ħafna negozji ġew kaċċejn imkeċċija minn dan il-pajjiż. In-nies iħossu medda kontinwament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 Jina nishtiq nirferi għal ġimatazzjoni fl-ITF fil federazzjoni ta' Trasport li sej seħ dan l-weekend ġewwa Istanbul u l-ġurnata ta' solidarjetà internazzjonali ġiet antiċipata minn azzjonijiet eh, tal mistijiet tal-UPS min, sfortunatament il-liġi ta' xogħol ta' Turkija m'għandix standards tal-Unjoni Ewropea u din tiġi sfruttata. Skont il-din il-liġi ta' xogħol tal-Turkija, trade union biss jista' jkun attiv kumpanija ġara darba il-livell ta' organizzazzjoni ikun il-fuq minn 50%. Il-UPS kien goff ħafna fl-approċ tiegħu għaf il-kampanja li ġis organizzata kien hemm 157 ħaddiema li tilfu xogħolhom dak il-ħin stess li organizzaw ruħhom f'trade union u talbu li jitaqgħu mal-union u issa minn Mejju kienu għajlum jirġildu biex jirġaw eh, jisibu xol, jirġaw jitru fl-istess kariga li kellhom u biex jikollu kondizjoni taħjar. Il-leġizlazzjoni ta' li jem u l-metodi li jem eh, mux t-permetu li kunem trade union. Grazzi, signor Barn Dikena. Grazzi. Fit-18 ottubru il il-tribunal li se jfsir f'Djar Bakir u dan jinkludi 14 eh, il-persuna u li 12 minnhom huma eh, sintki. Dan jista' jwassal 15-il sena fil-ħabs u il-proibizzjoni ta' dawn il-partiti politiċi jkompli juri kif il-minorità kurda qed tiġi persegwitata Aħna fl ta' frar analizzajna l-progress ta' dan il-pajjiż fis-sħobja tal-Unjoni Ewropea, però mhux qed jagħmlu biżejjed jekk aħna ħanejnu Turkija aħna rridu nagħmlu dan billi nuru solidarità mal-Kurdi. U għalhekk il-Komissjoni Parlament għandhom jibbatu rappresentazzjoni uffiċjali għal Tribunal Barkija. Grazzi. Is-Sinjura Kratu lucru care se poate întâmpla în timpul unei crize economice. Grazie ħafna. Xi ħaġa li tista' tiġri waqt kriżi ekonomika hija illi konna wkoll kriżi politika dan qed isseħħ fir-Romanija li wkoll eh, rajna situazzjoni fejn il-gvern applika miżuri ta' austerità li qatt ma rajna bħalhom u miljuni ta' ċittadini allura issa huma imġela illi għaddejjin minn situazzjoni fejn ħossu ħafna bart u m'għandhomx eh, aċċess għall mediċina Iċ-ċittadini huma disprati eh, għaliex issa ġejja x-xitwa u allura se jkollhom ovvjament ibatu minn dawn l-aspetti. U hemm ukoll ksur għad-drittijiet drittijiet tal-libertà tal-espressjoni liġi tal-pensjoni l-ġdida wkoll sejra tnaqqas il-pensjonijiet u din ukoll hija xi ħaġa illi aħna rridu niġġieldu u anki rridu niġġieldu kontra tendenzi mhux demokratiċi fir-Romanija. Grazzi, is-Sinjura Cavallo. Kere ki sublinjar u um kont siment ktiv lugal tempu. Iva, nixbet l-attenzjoni ta'kom għal avveniment fil-Portugal li għata sew importanti għall-Europa anki għal-bnedmin il-Fondazzjoni Xampalimo li nida ċentru ta' riċerka għal-kanċer u Sur Xampalino mo kien eh, persuna voluta fin negozju illi ħalla ġittijaw għal madwar 5 miljon euro għal riċerka xjentifika. Jiena nifraħ Dr. Robles kap ta' settur illi għamel kriterji tajbin ħafna biex bekni konna riċerka eccellenti u dan ukoll jorbot mal prattika medika u biex bekk ikonna livelli olin ħafna ta' riċerka għal dak li xaqsam eh, dan is-settur fl-Ewropa. Dan il-fondazzjoni se ġib eh, lejn l-Ewropa xjentisti mid-dinja kollha l-aqwa xjentjati illi se jagħmlu skoperti ġodda fir-riċerka Biex bekk aħna ovvjament għdem ikonna isem fuq il-level dinji. Is-Sinjur Missur Mikxelakis. Merci, Madame Lap. Grazie, Signora President. Għada senkun fil-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa u rapport u fuq l-aċess tan-nisa għal kura tas-saħħa u nuqqas ta' regolament għal dawk li huma li oġġezzjonaw objetturi ta' koxenza. Il-sikurezza tal-Unjoni Ewropea fuq il-prinċipi ta' sussidjarjetà u drittijiet eh, għal koxjenza religjosa u morali fuq il-ħajja reproduttiva tan nisa l-abort, il-IVF u anke l-isterilizzazzjoni u tirrigwarda illi naqsu il-dbatija għan nisa. Il-dokument tal-Konsil tal-Europa jitlop illi jeżiġi illi il-tabib jati dan it-trattament u jitlop anki għal reġistru tal-objetturi ta' koxenza jew anki dawk in-nies illi joħorġu jiprezentaw talba ma nistawx naċċettaw eh, regolament bħal dan fl-Europa xuwa kontra id-drittijiet fondamentali. Eh, il kelim li miss. Grazzi, President. Inħoss li mhix kwestjoni li nitkellmu fuq il-kwestjoni tal-azzjoni tal-gvern Spanjol kontra terrorizmu. Mem lebda evidenza illi jem dan id-dialogu l-Spanja qed tiġilet kontra terrorizmu u hemm dialogu u kooperazzjoni mal-Venezuela ġew mitlubin biex jitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet flok ma nitkellmu fuq konfront eja nejnu l-autoritajiet tal-politika u l-autoritajiet l-ħrajn biex jaħdmu biex jaqdu dmirom. Grazzi. Bekk nalqu il-diskorsi eh, ta' minuta u naddu għal punt li misfu l-agenda eh, li huwa rapport ta' Sinjura De Kaiser